kuntest wara Stokkolma u jina kontenta li u ħerqana li konna diskussjoni ta' aktar u mal kumitat tal-Libe. Grazie Kummissarju, dan itemme dibattitu u l-votazzjoni fuq il-proposta rezoluzzjoni għad il-mistoqsija orali s-seħħa għada f'nofsenar. Naddu sal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Mistoqsija orali oħra fuq il-futur ta' zona ekonomika Ewropea. Naddi l-mikrofonu l-ewwel l-awtur ta' din il-mistoqsija orali sur Kofferati. Mikjoġba. Grazzi President. Signora Kommissarju, il-punti li qed irressaqlek fisem il-Kumitat jitkellmu dwar il-futur ta' zona ekonomika Ewropea, ġifir il-possibilità li terġa' tintervjeni fuq din l-istruttura biex naraw li ntejbu il- ntejbuha u naħħu d-djufijiet tagħha billi nsaħħu wkoll is-suq intern. Palma inti u l-kollegi jafu il-ftejim mal żona zona Ekonomika Ewropea tmur lura għall-1994. Ġifiri periodu twil ta' valutazzjoni twetti u verifika. Dan kien sar bejn il-pajjiżi li kienu parti mill-assoċjazzjoni għal eh, moviment ħieles tal- l-informazzjoni wkoll kien hemm pajjiżi li setgħu jieħdu sem fis-suq uniku anke mingħajr ma jieħdu sem miż-żona ekonomika Ewropea. L-imma na punt innovattiv li ma tarboġ biss mal-kwistjoni tal-possibilità li kunem hemm verifika tal-effetti tal-żona ekonomika Ewropea biss, iżda anke għat-talba ta' ċertu pajjiżi Ewropej żgħar, speċifikament l-Andorra, San Marino u Monaco, biex isaħħu r-relazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea pajjiżi żgħar iżda għandhom interessi kbar li fuq medda twila ta' żmien jixtiequ jieħdu sem f'din is-sistema tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-istrutturi taż-żona ekonomika Ewropea u l-qafas istituzzjonali. Kif se nagħmlu? Il-Kummissjoni indikat żewġ possibiltajiet. Palma taf l-ewwel waħda hija li jkun hemm it ta' ftehim qafas ta' assoċjazzjoni bejn dawn il-pajjiżi u l-Unjoni Ewropea. It-tieni hija ta' sħubija ta' tliet pajjiżi żgħar li semmejt direttament maż-żona ekonomika Ewropea. Fin-nofs għandna l-kwistjoni oħra li tissejjaħ l-Iżvizzera. L-Iżvizzera huwa l-unika pajjiż li huwa bħalissa membru tal-skambju tal, tal skambju ħieles bħalissa imma qatt ma daħlet fis-sistema ta' zona ekonomika Ewropea. Ir-raġuni bħalma inti taf huwa ġudizzju negattiv permezz ta' referendum li esprimaw ruhom fih eh, ċittadini tal-Iżvizzera. Issa nalan li nużaw il-network ta' dawn l-istrutturi kollha jkun l-possibilità li jkun hemm interlokuzzjoni pożittiva u effikaċi anke lil pajjiżi żgħar. Għal dan il-għan irridu naraw ser nagħmlu, li ma triq ser nieħdu. Biex naraw li anke fir rigward l-Iżvizzera ma nfixklux anke dik ir-relazzjoni Zaħira ma tajba li kena li wasla tal-iktar minn 120 ftemi speċifiċi bejn iż-Svizzera u l-Unjoni Ewropea. Għal daqstant, aħna terres u l-ek mistoqsijiet li huma mistoqsijiet retoriċi fil verita għaliex diġà qed jissoponu li ħajkun hemm eh, tweġiba li tinsab impliċitament fil- mistoqsija. Kif kont nitkellem ftit ilu rridu niżaminaw il-ftehim istituzzjonali tal-Żona Ekonomika Ewropea. Mill-1994 għaddew kważi 30 sena. Għal daqstant rridu naraw jekk din l-esperjenza kienx esperjenza pożittiva jew jekk kienx hemm xi limiti. Dawn l-20 sena, kif jgħid il-kellim, huma mod kif nistgħu naraw kif ħantejbu jew nikorreġu il-żona ekonomika Ewropea u li niduh mill-ġdid billi nsaħħuh. Dan il-mod nistgħu ngħidu li anke impliċitament b'din il-mistoqsijiet qed naraw li mija laqwazla li ġiet li ġew ippreżentati. Rridu naraw li ma iktar waħda effettiva, ġifieri li jkun nagħtu valur li żona ekonomika Ewropea wara li twaqqaf 20 sena ilu. It-tieni kwistjoni marbuta sfiq mal-ewwel kwistjoni hija li aħna nistaqsu kif tħoss li l-Kummissjoni tistax tqis l-impatt fuq il-suq uniku. L-impatt li jkun hemm jekk ikun hemm estensjoni eventwali tal-ftejm ta' żona ekonomika Ewropea anke l-pajjiżi iż-żgħar li semmejtilkom. Dawn jistgħu jidħlu formalment fiż-żona ekonomika Ewropea u ikollhom relazzjoni sfiqa permezz ta' dan l-istrument <coughs> ma' l-Unjoni Ewropea. L-Assoċjazzjoni għall-Iskambju Ħieles huwa tal-1960, iġifieri għandu żmien mhux ħażin. Antik jekk nista' nuża din l-espressjoni, imma m'għandniex nħalluh jiskadi għaliex permettilna din ir-relazzjoni pjuttost unika mal-Svizzera nħossu li huwa aktar utli li nifukaw aktar fuq iż-żona ekonomika Ewropea li huwa aktar reċenti li jista' jiġi li nista' modifikat, nistgħu nirriveduh fid-dawl tal-esperjenza li kellna u fiħdan iż-żona ekonomika Ewropea nkunu nistgħu faċilment ndaħlu l Andorra, San Marino u Monaco. U nistennu li jkun hemm iktar żviluppi u iktar eh, eh, ftemiet ma' dawn il-pajjiżi mal-Unjoni Ewropea. Aħna qed nittamaw li jkun hemm eh, eh, risposta min-naħa tiegħek, aħna indikazzjoni ta' preferenza naħa tagħna ma nixtieq nisimgħu minn għandek, l-opinjoni tiegħek. Grazzi sur kofferati s-sena d-mikrofon għal kummissarju Maġstrum. Grazzi ħafna Signora President, membri onorevoli, jien ħawieġeb il-mistoqsijiet tiegħek fl-ordni. Palma tafu żona ekonomika Ewropea kienet ftehim li twaqqaf 20 sena ilu f'ċirkostanzi differenti fid-dinja li ngħixu llum. U l-partijiet kontraenti huma konxi tal-ambjent li nbidel. U għalhekk nilqgħu reviżjoni tal-funzjonament ta' dan il-ftehim ippubblikat minn Liechtenstein, Norveġa u l-Kummissjoni u li eas f'Diċembru s-sena li għaddiet. Aħna Ikkonsidrajna li din il-ftehim ħadem mod sodisfaċenti kollox ma kollox nilqaw l-isforzi sostanzjali mit pajizi pajjiżi EAA u EFTA f'dawn l-aħħar snin biex innaqsu l-atti legali pendenti li għandhom irridu inkorporati fil-ftejim EEA, iżda qed nisħu fuq il-stati EFTA biex jindirizzaw din il-kwistjoni bħala priorità. Aħna rridu omogenità u ċertezza legali nigarantixxu sostenibilità, trasparenza u l-kredibilità tas-suq intern. Għal daqstant, dan għandu jkun il-linja gwida tal-azzjoni tagħna l-partijiet kollha għal funzjonament taż-żona ekonomika Ewropea. Iktar setat l-Aġenziji minnaħat tal-Unjoni Ewropea trid tiġi riflessa fil-funzjonament tal-Żona Ekonomika Ewropea bħala ftehim biex ma nissugrawx zbilanċ tal-infurzar tar-regoli tas-suq intern. L-atti legali li waqfu dawn il-korpi għas-sem ta' pajjiżi terzi li inkludi wkoll stati tal-EEA u tal-EFTA jew ħajkunu bħala osservaturi jew inkella mingħajr l-istatus ta' imsieħba. Irridu naraw soluzzjonijiet ser ikunu. Per eżempju, servizzi ta' finanzi, servizzi finanzjarju ma ta' sfida l pajjiżi EFTA meta mqabbel ma' setat tal-awtoritajiet ta' supervizjoni. Irridu naraw l-awtoritajiet ta' sorveljanza tal-EFTA se nagħmlu magħhom fuq l-arkitettura ta' żewġ pilastri rwol tal-Kummissjoni fil-Pilastru tal-Unjoni Ewropea ġi rifless ma' rwol tal-EEA fil-Pilastru tal-EFTA fir rigward tal-ħruġ ta' multi għall-operaturi ekonomiċi jekk kif hemm ċertu regolamenti l iaf e ta' għandhom fema differenti fir rigward li e SA għandhom xina ta' l-istess setat pal kommissjoni u għalek aħna dan namlu negozjati biex nsibu soluzzjonijiet għall-autoritajiet u għall-impożizzjoni ta' ċertu multi fuq dawn l-operatori ekonomiċi. Staqsejt l-estensjoni għat tliet pajjiżi żgħar, Andorra, San Marino u Monaco. F'Ottubru li għadda adottajna komunikazzjoni ma' dawn it-tliet ribtana fl-Ewropa hemm il-possibilità ta' sem minn ambizjuż ħafna għal ftit ambizjuż. U dan minn analiżi fuq żewġ għażliet, l-ewwel il-parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi żgħar fl-EEA u t-tieni in-negozjati ta' AFAS u ftejm qafas u tassoċjazzjoni magħhom biex bekk ikollhom aċċess għas-suq intern tal-Unjoni Ewropea il-miżuri għaw l u l-politika orizzontali u mekkaniżmi istituzzjonali li segwu l-mudell tal-ftejm taż-żona ekonomika Ewropea. U għalhekk qed naħdmu fuq din analiżi ta' żlażli differenti u nibagħtu lkom rapport il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew ukoll qabel tmiem din is-sena b'rakkomandazzjonijiet fuq il-passi li jmiss l-impatt possibbli ta' sem ta' Andorra, San Marino u Monaco fis-suq intern qed jiġi analizzat palissa madana kollu minħabba l-popolazzjoni żgħar ta' dawn il-pajjiżi qed nitkellmu dwar effett minimu wieħed u jħor 150,000 ruħ kollox. Xorta waħda regoli komuni ta' nfurzar huma essenzjali biex ikun hemm livell indaqsu ċertezza legali għal ċittadini Ewropej u l-operaturi ekonomiċi. Fl-aħħar naslu għall-Iżvizzera viżjoni tal tal-vizjoni orizzontali ta' dawn il-pajjiżi EFTA f'TEA tkun soluzzjoni sempliċi għal problemi eh, li kellna fis situazzjoni bħalissa fir rigward is-setup ma' relazzjoniet mal-Unjoni Ewropea. Estensjoni tas-suq uniku hija kollha kemmu mal-Iżvizzera tkun beneficju kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Iżvizzera kun hemm prodotti iktar effiċjenti, irħas u għażla ikbar għall-konsumaturi. U għalhekk ikun hemm eh, din il-possibilità imma nirrispettaw l-għażla tal ċittadini Zwizzeri li ma jkunux parti mill-EEA. Irrid noqgħod attenti għar-regoli u għall-infurzar tar-regoli fil-EEA. Dan anki jekk li iżvizzera tiddeċidi li tieħu sehem fiż-żona ekonomika Ewropea. Aħna rridu er nħejju ruħna negozjati tal-Iżvizzera ma' dan biex bekk ikonna trasparenza sħiħa u ċertezza legali għal konsumaturi u l-operaturi ma' suq intern kollu kemmu. Nittamal li nwieġeb bekk id-domandi li staqsejtni. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Issa nagħti il-mikrofonu l-kollega Andreas Schwab fixeb l-IPP. President Kummissarju. Et sar tard, sar il-ħin, u pjaċir però nisma risposta tiegħek għal mistoqsija eh, tal-Kumitat tas-Suq Intern. Il-kollega Sanchez Smith se titkellem fuq il-pajjiżi żgħar, jista' nitkellem fuq l-Iżvizzera li semmejt fl-aħħar. Is-sur Kofferati fil-kumment tiegħu ta' introduzzjoni semma illi fil-negozjati bejn il-Kummissjoni u l-Iżvizzera li ilhom għadejn ħafna aħna bħala membri interessati illi nkunu informati fuq kif jimxu dawn negozjati. Inti u kol semmejt eh, il-qafas istituzzjonali u l-ftejim sħiħ biex eh, titħol l iżvizzera fl-EA. Ftejm bilaterali fil-liġi tal-kompetizzjoni u dana ifisser illi se jkunem ftehim bilaterali ulteriori meta l-Iżvizzera ssib soluzzjoni. Hija ħaġa pratika għal DG Competition, però nixtieq nifhem minn għandek kif inu sejjer fil-ftehim tal-enerġija għadhom bl-idea illi l ftajim tal-enerġija ma l-Svizzera tista' ssir biss meta jkun hemm eh, il-ftehim istituzzjonali li semmejt qabel u li l-Svizzera se jkollha taċċettah. Nittama illi eh, hemm ftehim legali li jkun aċċettabbli eh, mill-żewġ partijiet biex jitratta anki il-menti u tilwim bejn iż-żewġ partijiet. Grazzi, sa Essur Ertug. SD. Grazzi. President. Commissario. Jena naħseb illi li e kif ukoll il-ftejmit bilaterali 120 minnhom li għandna mal iżvizzera juru kemm hija attraenti l-Ewropa għal pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea U anki zewċ eżempi li komplu juru li l-Unjoni Ewropea għanda ti konsidra sensitivita ta' tal-persuni f'dawn il-pajizi, per, per eżempju anki fl-Islanda u Norveġa, <coughs> darbtej e, staqsiet jek irridu xitħlu fl-Unjoni Ewropea u anki l islanda edha e, tispera illi ikun hemm prospetti ekonomiċi aħjar biex jersqu lej dan il ftejim. Aħna nafu illi il-pajizi kienu kellhom suċċess bħala pajizi tal-IE u għalhekk dawn it-tlet pajizi għalu li huma resti jitħlu fli ie U għalhekk kont qiegħed jiena nistaqsi xinu ma l-alternativi differenti li jidkom konsiderajtu. U possibli illi insibu soluzjoni individuali għal dawn it-tlet mikrostati. Is-sur Bilan ICR. Il-zona ekonomika Ewropea twetta il-ħelsin il ħessin tal tal-kapitale, eh, eccetera u dan huwa parti mill-aki tal-komunità lejn pajjiżi oħrajn għal daqstant. Dawn il-pajjiżi għaddew regolamenti speċjalment fil-protezzjoni eh, tal-konsumatur u l-prestiġ tal-Unjoni Ewropea tikber kieku l-Iżvizzera issir membru u koll u dawn l-intenzjonijiet ġew espressi u koll jena a favur li jitwetta jitwetta u l-istrutturi tas suq specialment fu dak li għandu xaqsam mal-flus ta' prodotti. Il-proġett koordinat mill-Norveġa u eżempju ċar li se faċilita il-xiri pubbliku online fil pajizi kollha tal u Niproponi u koll li għanna nwessa u din il-zona biex ninkludu anki Turkija il-Turkija ila 50 sena taħt dawn il-ftejim ta' assoċjazzjoni u għada mandiġ aċċess għas-suq u dan l-aċċess jista' kattar l-iżvilupp ekonomiku forsi wasal l-żmien biex nħarsu lejn dawn il-ftejmiet malijie biex inneħħu il-noqqasijiet li fih. Il-Sinjura Sanchez Smith. Iva, President, grazzi, Komissarju, kollegi. <clears throat> il-Parlament Ewropew ma it-trattax l acċess ta' stat indipendenti żgħar lejn l-Unjoni Ewropea għal ħafna snin, par eżempju Andorra, San Marino, Monika, u jena kontenti li inti accettajt l-proposta li aħna diskutuhom. Aħna fil-kurutur kena diskussjoni intensi biex naraw kif nistaw norbdu dawn il-pajizi eh, indipendenti żgħar lejn l-Unjoni Ewropea. Dawn għamlu uh, sforzi kbar biex jarmonizzaw l-iżlazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea u biex inkorporaw l-aki 150.000 abitanti eh, huma uh, stati żgħar huma parti integrali mit-territorju ta' territorju Ewropew u hemm rabtiet mill-qrib magħhom. Jiena naf l-Andorra mod partikolari huma eh, fondamentali fil pirinej għal żviluppi eh, soċjali u ekonomiċi. Però dawn il-mikrostati ma jistax ikollhom il-benefiċċju tal-moviment eh, eh, ħieles studju u residenza. Eh, Issa għandna bżonn ta' reċiproċità biex l-istudenti E, ikunu jistaw jibbenefikaw mill-Erasmus per eżempju e, e, l-istudenti f'dawn il-pajizi ma jistawx <clears throat> u ma jishtiqu jikoperaw San Marino se jkolla referendum f'Ottubru fuq l-adezjoni possibbli wara illi l kommissjoni tkun għamlet rapport fuq il-progress ma dawn il-negozjati. U dan għandhom jamluħ mill-aktar kmini possibli biex ma biex ma jitfux l-entuzjazmu li hemm f'dawn l-istati żgħar għal adezjoni fil-EA eh, inkella xinija l-alternativa eh, li konna kooperazzjoni sempliċi u bilanċata li tkun ta' beneficju kulħadd. Grazie. L-Onorevoli Bratski, grazzi tassew, Signora President. Grazie tassew. Jina nishtiq nirringrazzja l komissarju Malmstrom għat weġibiet li tajtna għaliex dawn it-weġibiet juruna li inti sammejt li għandek trattat validu u dan jeħtieġ li jkun hemm ċertu verifiki u it-tininet issa għanna xi riski ma dawn ir-relazzjonijiet mm, li huma bbażati wkoll fuq reċiproċità aħna wkoll rridu nżommu sens ta' proporzjon wara kollox aħna għandna 9 biljun persuna fejn dan l-Unjoni Ewropea. Umbat għanna tlet stati żgħar fost fiħdan l-Ewropa. aħna nixtiequ li jkollna wkoll aċċess għas su ta' dawn il-pajjiżi wkoll u għalhekk rridu nivverifikaw xet ifisser meta huma jaċċessaw l-swieq tagħna. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar bis swieq tal-karozzi, imma qed nitkellem dar finanzjament, supervizjoni bankarji, dawn ma kwistjonijiet importanti, però l-ewwel qabel kollox aħna rridu niverifikaw jekk dawn l-istati jixtiequx jissihbu fih dan iż-żona ekonomika Ewropea din hija xi ħaġa li għadna ma nafux. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Hanslik. Signor President, Signori, Is-suq intern Is-suq waħdini jaffri benefiċċji l-istati membri u l-ċittadini joffru eh, opportunitajiet kbar bħal libertà tal-moviment, wieħed isib impjieg u anki biex wieħed jikseb aktar edukazzjoni. F'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea tiffaċilita wkoll is-sejbiet ta' xogħol, ta' impjieg u tistimula wkoll l-attività ta' kumpaniji sabiex dawn l-attivitajiet ukoll huma jifrxu fuq eh, ħafna iktar eh, stati iktar mill-istat membru wieħed. Su aktar bira l-Ewropa ifisser ukoll aktar opportunitajiet għal żviluppi ekonomiċi u għalhekk aħna għandna nappoġġaw il-kunċett tal- eh, pajiz li xti u jisibu kwa pasan Mario Monaco dawn dan huwa aspett importanti għal dawn l-istati u twessiħ ta' din iż-żona hija l-direzzjoni tajba li xissaħħaħ il-potenzjal, il-possibilità ta' suq intern. Is-suq waħdini u għalhekk huwa importanti li aħna lkoll niżviluppaw eh, varjanti mill-aħjar, ġifiri situazzjonijiet eccellenti għal dawn istati membri. Nufru l-opportunità, opportunità l aktar kooperazzjoni, ma dan kollu il-kondizjoniet għal din il-kooperazzjoni għandhom jitjiebu. Anke mill-perspettiva li ninfurzaw il-regolamenti ta' suq eh, wahdini. Ma nafx li ma aspetti tal- Zon ekonomika Ewropea għandhom jiġu imtejba l-ewwel qabel kollox l-opinjoni tal-Kummissjoni u anki rigward l-infurzar ta' regoli ta' suq intern. Dan għaliex f'dan l-istadju meta l-istati jissieħbu fiħdan il-EEA il-dispożizzjoni trigward is-suq intern isiru parti mill-leġizlazzjoni ta' dawn l-istati u għalhekk l-infurzar huwa wkoll element validu fil-ħidma tagħhom grazzi. Issa nagħti l-kelma il-Viċi President Kalas. Karas. Grazzi tassew l-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nifraħlek feluq sninek naħseb kien aktar minn din il-ġimgħa Pero issa nimxi l-qoddim naddu għal-kwistjoni li jmiss il-futur. Artiklu wieħed tal-ftejm tal-EEA jgħid li aħna għanna naspandu un saħħu relazzjoni ta' kummerġ bejn il-partit kontrajenti sabiex bekk aħna noħol u zona ekonomika Ewropea emoġenja. u mhux biss f'dak li għandu x'jaqsam ma l-drittijiet tal-libertajiet imma anki miżuri orizzontali għal kooperazzjoni mill-perspettiva tagħna dawn huma neċessari u importanti għaliex ħafna żmien ilu aħna realizzajna li neħtieġu eh, ċaqli fuq dak li hu taħriġ vokazzjonali, anki pik iż-żaza, l-enerġija, eċetera, eċetera aħna l-koll fl-imkien nkunu nistaw nkunu ta' suċċess u għalhekk irridu nerġgħu naħsbu mill-ġdid iż-żona ekonomika Ewropea għaliex hemm elementi differenti li jimxu jitfid f'dan il-proċess u li jistgħu jsaħħu iż-żona ekonomika Ewropea. U aħna għandna mudell ta' prosperità fl-Ewropa Issa, aħna għanna u koll il-Kunsil tal-Europa u jien tal-fema li fil-ġejjieni lebda pajis ma għanda tfittex tħul fl-Unjoni Ewropea minar ma tkun membru tal-Kunsil tal-Europa. U lanqas pajis mandu jkun membru tal-Unjoni Ewropea sakemm ma jkollu ma jkunx parti mid-żona ekonomika Ewropea qabel ma jidħol, jien naħseb li essenzjalment kemm iż-żona ekonomika Ewropea kif ukoll il-Kunsill tal-Ewropa għandhom jaħdmu bħala imsieħba tal-Unjoni Ewropea. Sabiex bekk nkunu nistgħu niffurmaw il-futur ta' żona ekonomika Ewropea fuq dan fuq din il-bażi. Issa l-Onorevoli Bastos. Grazzi tassew, Sinjor President, Kummissarju, eżis kollegi. 21 sena ilu ġi firmat dan il ftajim sabiex noħol u zona ekonomika Ewropea u l-idea ġenerali kienet li suq wahdini jiġi estis għal Liechtenstein, Norveġja u l-Svizzera. U għonek għed nitkellmu dwar kummerċ bejn il-partijiet sabiex isiru aktar imsaħħa biex jħolqu qasa qasam fejn jkun hemm libertà ta' moviment fuq abbażi tal-erba' libertajiet li fuq bbażat is-suq intern. Jekk intom tridu taraw kemm kenna suċċess fl-2012 il-valur ta' tranzazzjonijiet kien madwar 160 biljun euro u dan minkejja l-fatt li suq intern għadu mhux imtemmi. 20 sena il oħra 20 eh, sena wara San Marino u u pajizi oħra żgħar eh, ridu jistabili ruħhom fiħdan dan din iż-żona. Dan ser ikun fattur importanti ħafna biex noħol u tkabbiru l-impjek li l-Europa għandha tant bżonn. Dan ġi konfermat ukoll mill-evalwazzjoni ta' impatt u anki semmitu l-Kummissarju Malmstrom. L-Unjoni Ewropea da tevalwa u u tevalwa l-ħidma tal-EEA u li jistess faslet u anki tipprova taħdem u timla id-ġufit li fadal u nipruvaw u koll insaxħu l-potenzjal tas suq intern, t-deċidi b b'mod konsistenti li s-saħħa relazzjoni taħħa ma' San Marino, Andorra u Monaco. Grazzi tassew, naddu sal proċedura KHDI u nati l-kelma l-Sur Plankovic. Tassew, Jina ġej mill-Kroazja u permezz ta' sħubija tagħna li sħabija tagħna nistgħu ngħidu li aħna wessajna s-suq intern u għalhekk nixtieq ukoll nagħmel paraguma żon ekonomika Ewropea. Aħna ukoll ridna nabbandonaw fit-30 ta' Ġunju din iż-żona u għalhekk aħna tnitkellem fuq pajjiżi li huma integrati fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea li huma żviluppati ekonomikament u qed nitkellmu f'kuntest ta' sħubija fiż-żona ekonomika Ewropea din il-ħaġa mhux ser tkun qed eh, iżid xejn magħha, però jien jiddispjaċini għall-Iżlanda minħabba numru ta' raġunijiet. Sodisfatta dwar l-analiżi li għamlet is-Sinjura Malmstrom kif aħna nistgħu insaħħu relazzjoni tagħna ma' żona ekonomika Ewropea, speċjalment punti li saħet fuqhom il-kummissarju fejn dawn il-pajjiżi ridu jsibu kollaborazzjoni aħjar mal-Unjoni Ewropea stess. Thank you, President. Grazie, President. Fil-minuta li għandi nixtieq Bħala President tad delegazzjoni responsabbli għal EA nixtieq nesprimi il-ħajr l-Kumitat Imko tal-li għajem din il-kwistjoni importanti. Fuq li EA nħossu li revizjoni titkwis l-iżviluppi tas-suq intern l-aktar brabta ma' traspożizzjoni, implementazzjoni u monitoraġġ tal leġizlazzjoni tas-suq waħdini Għaddu 10 snin kif qalet il-Kummissarju u d-dinja nbidlet. Fir-rigward l-Andorra, San Marino, Monaco, kena skambju ta' fremiet mal-ambasċaturi konċernati u nifmu li diskussjoniet bejn dawn il-pajizi l-Unjoni Ewropea għaddejjin u l-qafas tal-EEA hija referenza importanti taħdidiet. Ta Kontenti nisimaw li l-komunikazzjoni ġiet adottata minn naħa tal-Kommissjoni fir rigward li Svizzera għandna dialogu eccellenti mal-EEAS jidher li dan is-servizz il-Kunsill u l-Parlament għandhom ftejmiet fuq l-anijiet u prinċipji wiesa u l-qafas istituzjonali ġdid irid ikun fih ukoll pilastru interparlamentari li jippermetti l dal-Parlament ikun jista' jagħti l-kontribut siwi tiegħu. Grazzi. Grazzi, Sur Gallagher. Issa l-aħħar kellim l-Onorevoli Maletic. Zahvaljujem predsjedavajuća. Evropski ekonomski prostor od 1900... Spazio ekonomiku Europew mill-1992 meta beda jkun hemm l-ewwel ħieda dan l-ftehim kien importanti ma kien hemm ħafna bibdiliet dawn l-aħħar 20 sena. L-Unjoni kibret u regoli ta' zona ekonomika Ewropea nbidlu u ġew modifikati darba wara l-oħra u nbidlu mill-1992 lawn. Ġifiri għaddejna l iktar minn 6.000 miżura sistema flessibli għal daqstant importanti u vitali għal funzjonament tas suq intern u anke għal ħarsin ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Però rridu naraw kif ħanwieġbu għal l-impatt negattiv li qed ikollha l-kriżi fuq is-sistema tagħna. Irridu naraw kif ħan immodifikaw il-mekkaniżmi istituzzjonali, il-miżuri u bekk nkunu nistgħu nippermettu li jkun hemm użu iktar raġonevoli tal-budget nazzjonali Ewropew biex insaħħu l-imprenditorija biex innaqsu l-qatt u biex neliminaw il-faqar. Grazzi Kummissarju Manstrom, l-aħħar intervent tal-lejla minn ħatijak. Iva, ġurnata twila. Grazzi ħafna, President. Grazzi għal din id-dibattitu prova wieġeb uħut mill-mistoqsijiet. Fuq l-Iżvizzera, biex intemmu negozjati fuq l-enerġija, għandna negozjati fuq qafas istituzzjonali li għandu jintem qabel ma jiġi implementat xiftejm u negozjati fuq dan il-qafas ta' istituzzjonali permetti li l izvizzera jissieħdu sem fis-suq intern ovvjament billi rispettaw ir-regoli. Kwistjonijiet fuq Andorra, San Marino u Monaco qed naraw li nevalwaw l-azliet differenti u dan ħajkun preżenti fil-rapport li ħajġi publikat fi xhur li ġejjin u diskuss magħkom. Legalment tkun parti mill-EEA jew permezz ta' subijiet tal-Unjoni Ewropea tista' ssir medda twila ta' żmien palan eh, jew inkella EFTA u ma kienx hemm talba minn dawn il-pajjiżi żgħar li jagħmlu dan. Probabilment għalhekk irridu nsibu xi soluzzjoni oħra biex nilqaw il-ħtiġijiet u x-xoqat tagħhom. Lis-Sinjura Sanchez Schmidt jekk daw. Napprezzaw ir-rwol li Hemm l-politika barranija u politika tal-iżvilupp biex naraw l-iżvilupp tal-pajjiż żar u l-rapport li nirreferejt għalih qabel prova jsib soluzzjonijiet ta' tħassib li ntqajjim. Fl-aħħar l-inforzar tal leġizlazzjoni Ewropea hija importanti għal kwalinkwa pajis li rrit juhusem fissu intern. Kif ħan analizzaw dan għal pajiz iż-żar? Da ħieġ analizzat fil-rapport li semmejt qabel. Ġifir ħajkunem hemm xi tweġibijiet ħan analizzaw l-istennijiet ta'kom, l-mistoqsijiet ta'kom, il-Viċi President Ashton jew xi ħadd responsabbli għaliha ħaj weġibkom fuq dan fix-xogħol li ġejjin, grazzi u stennew daqsxejn ir-rapport. Grazzi tal-li President il-laqa u dawn id-dibattiti kollha llum wara l-ofsenaru l-lejla. Grazzi President. Grazzi, eżis kollega għal din id-diskussjoni. Is-sessjoni ser tkompli għada fit-8 u nofs ta' filgħodu. Nixtieq ilkom il-lejla tajba, grazzi.